Signora Lynn u lil dawk kollha li iffirmaw dik ir-riżoluzzjoni. Fil-plenarja fi 17 ta' Diċembru il-Kamra ġiet ippreżentata b'talba uh, biex tittieħed il-immunità tas-Sur Megalski ittra tal-5 ta' Marzu mill-President tal-Kumitat tal-Affarijiet Legali u fid-dawl ta' rizoluzzjoni ta' 29 ta' april 2009 fuq il-membri parlamentari pollakki għall-immunity tal-ħassew eh, li din il-talba ma kienieċ tista' tintlaqa. Il-grupp ALDE ippreżenta talba biex eh, jinħatar is-Sur Cornelius van Banlena bħala membru ta' delegazzjoni għal relazzjonijiet mal-Istati Uniti biex jieħu post is-Sinjura Hennis Plasher. Għaw xaħat li xie